Good afternoon, colleagues. I... l nofs nar it-tajjeb kollegi, nitlobkom skuza ta' din il-wafqa sira. Iżda issa lesti għal ħinijiet ta' mistoqsijiet. Il-punt li jmiss huwa mistoqsijiet għal konsil. Daw il-mistoqsija hija missur posilt dwar il-minoranzi etniċi fis-Serbja. Kjoġbok sur posilt. Fru talman, u takk herr posilt för frågan. Grazzi ħafna, grazzi l sur Posselt għal mistoqsija waqt il-laqa tal-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali fis-7-8 ta' Deċembru din is-sena adottajna konklużjonijiet dwar it-kabbir u l-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni fil-konklużjonijiet il-Konsil laqa l-impenn ta' Serbja fl-integrazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea u riformi skont l-istandard tal-Unjoni Ewropea għal kunsill saħa u koll li l-agenda tar riforma tiġi rispettata. Mbagħad hemm il-press release tal-14 ta' Ottubru u l-qafas legali sabiex għal-ġustizja li trid tiġi segwita fis-Serbja u li l-drittijiet tal medem irid jiġu rispettati fis-Serbja il-Ministru Teru l-ġdid ta' drittijiet tal-minoranzi se jkollu rwol importanti imma rridu nagħmlu iktar sabiex jiftemu aħjar l-istandards internazzjonali fis-Serbja u Serbja rratifikat ukoll l-istrumenti l-iktar importanti għad drittijiet tal-bniedem dwar il-sitwazzjoni speċifika fil-Serbja ta' nofsinhar u veru illi seħħu inċidenti fl-ulju u saru għatta arresti imma wara dakinhar ma seħħebda inċident ieħor is-sitwazzjoni fl-entità ta' koordinazzjoni għas serbja ta' nofsinhar tjiebet. L-affarijiet għadhom diffiċli imma l-iktar gruppi etniċi importanti għall-Albanija ta' nofsinhar huma wkoll qed jieħdu sem fil-xogħol tal-grupp. Imbagħad hemm il-kwistjoni delikata ta' tkabbir Eh, departiment speċjali fl-Università ta' Medjevja li infetaħ u se jkun hemm it tagħlim kemm bil-lingwa tas-Serbja kif ukoll bl-Albaniż. Se jkun hemm ukoll organizzazzjonijiet li jitwaqfu fil-qasir eh, żmien sabiex in-nies ikollhom iktar eh, punti ta' riferiment għall-edukazzjoni u għall kwistjonijiet tradizzjonali u kulturali il-komunità internazzjonali u l-OSCE se jkompli għajnijom fuq is-sitwazzjoni fis-Serbja ta' nofsinhar u se jkollhom ruol importanti x'jaqdu sabiex jipromuovu l-paċi u stabilità fir-reġjun f'kooperazzjoni mill-qrib mal-gvernijiet ta' Serbja u mexxejja politiċi lokali. Grazzi, Signora Ministru Sur Posselt. Signora President, grazzi għal dik it-tweġiba ma jina nixtieq ngħid li hemm tliet reġuni Valvadina u eh, Serb u Preshevo jekk joġbok bħala kummissarju ara li dawn il-pajjiżi se jkomplu jiżviluppaw fiħdan il-programmi ta' poċ transkonfinali u anke fis-Serbja hemm diviżjonijiet u rridu naraw li prerekwiżiti ekonomiċi jkunu hemmhekk sabiex insolvu l-problemi tal-minoranzi għaliex hemm ħafna violenza fis-Serbja ta' nofsinhar jiena tlabt il-Kunsill biex jagħti attenzjoni partikolari li din is-sitwazzjoni. Il-Ministru. Sur Posselt, serraħ moħok li aħna sen komplu nżommu għajnejna fuq din is-sitwazzjoni għal ixtinija u kol parti mill-ħidma li tagħmel il-Kommissjoni. Aħna nafu li hemm xi titjib nafu li s-sitwazzjoni għadha fraġili imma titjib sar u hemm sinjali pożittivi aħna nittamaw li bla appoġġ tagħna u bla appoġġ tal osi li dan l-iżvilupp se jkompli. Mistoqsija supplementari Mr. Overmeyer. Grazzi, President. Il-violenza teżisti fil-Kosovo u kol, mux bis fil-Serbia, minoranza albaniza fil-Serbia u minoranzi, albani, eh, u minoranzi serbi fil-Albanija. Kif nistam kunu ċerti illi permezza li faċilitar tal-vizi li ma jkunx hemm bżon oqsma fejn wieħed ma jistax jara ċaru ma jifimx eżattament x'inhu jiġri mhux għax ir-rikonoxximent tal-Kosovo bħala stat sovran ukoll għala il-problemi. Grazzi, Signora President, jiena ma tantx fimt il-mistoqsija fir rigward tal-Kosovo għadu għaddej xogħol u mhux l-istati membri kollha irrikonoxxew is-sovranità tal-Kosovo imma l-Kummissjoni għadha qed taħdem biex naraw kif nistgħu niffaċilitaw is-sitwazzjoni għall kosovo Ovvjament hemm bżonn ta' ħin għad hemm diffikultajiet imma dawn ukoll huma suġġetti għal faċilitar tal-viżi imma l-prerekwiżiti kollha għadhom mhumiex qegħdin hemmhekk. Il-mistoqsija li jmiss hija l-mistoqsija ta' Sinjura Hawken dwar il-livelli tal-qat. Grazzi, Sinjura President, grazzi, Sinjura Hawken, għal din il-mistoqsija il-krizi li għaddejn minna kella effett fuq bosta miljoni ta' persuni laqtitom ħażin ħafna u dina waħda mill-ikbar sfidi li qed nifaċċaw fl-Unjoni Ewropea Irridu naraw x'inhu mal-konsegwenzi ta' kriżi ekonomika l popolazzjoni li qed tixjih għalhekk l-istati membri irridu jnaqsu l-livelli ta' qatt tagħhom u jippruvaw illi il-qat isir fenomenu permanenti u mal-istati membri li huma responsabbli għal politika tal-impjeg tagħhom il-Kunsill tal-Impjeg adotta linji gwida għatta snin ilu u jiena sħaqt il-fatt li peress li hemm ħafna differenzi fis swieq tax-xogħol minn pajjiż għal ieħor anke l-miżuri jridu jkunu differenti. Aħna eh, pubblikajna eh, rapport komuni fuq di sitwazzjoni li jagħti spjegazzjoni ta' sitwazzjoni f'kull stat membru. Aħna tajna ħafna attenzjoni lil eh, l-qat aħna qbilna li f'Diċembru tal-2008 għadna li kellu jkun hemm pjantar kupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u dan serva ta' qafas għal miżuri li jridu adottati. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill f'Ġunju wkoll adottaw regolament fuq il-bidliet li jridu jsiru fil-Fond tal-Globalizzazzjoni Ewropew sabiex aħna nistgħu nieħdu miżuri biex niġġieldu kontra l-kriżi hemm ħafna miżuri disponibbli skont is-sitwazzjonijiet differenti jista jitnaqqas il-ħin tax xogħol, jista jitnaqqas il-kontribuzzjonijiet tas sigurtà soċjali u anki natu noħolqu iktar miżuri l awtoritajiet jistgħu jikkoreġu s-sitwazzjoni u nipromovu wkoll l-impjeg fost iż-żgħażagħ dinja xi ħaġa li ġiet indirizzata wkoll fil-laqa għolja dwar l-impjeg fil-laqa ta' Ġunju l-Kunsill fassalat ta' miżuri li jistgħu jgħinu lil stati membri u l-imsieħba tas-suq tax-xogħol permezz tal-flex security. Dan ifisser illi hemm alternattivi disponibbli għal kumpaniji hemm tipi ta' impjeg flessibbli, ħinijiet ta' xogħol flessibbli li jtejbu s-sitwazzjoni għall imprendituri u jwassal għas suq tax xogħol li jkun iktar flessibbli Hemm bżonn li jkollna sistemi li joħolqu iktar inċentivi għall-impjeg u naqsu l-kontributi għas-sigurtà soċjali. Irridu nippruvaw illi eh, nifacilitaw il-moviment ħieles u nagħtu appoġġ għat-tħul. Eh, il-ministri b'mod ġenerali qablu illi il-politika ta' impik attiv titkompla tit nek qed nitkellmu dwar uh, fuq meta ta' żmien għazira, edukazzjoni u edukazzjoni tul il-ħajja li jerġaw iddaħlu in-nies u jintegrawhom fis-suq tax-xogħol l-impjeg huwa fattur importanti biex nipprevjenu nilqaw kontra l-esklużjoni. Hemm rabta essenzjali bejn il- l-impiek u l-ugwaljanza għalek għedin il-gvernijiet għedin jaħdmu biex jagħtu servizzi għal kura ta' tfal u jaraw li ma jkunx hemm differenzi bejn is-sessi fil-salarji li jirċievu um, people uh, um, nies zazah, nies b'diżabilità li għandhom bżonn opportunità opportunitajiet biex jaħdmu wkoll. Din dan għandu jkun il-għan tana għal um, l-2000 periodu 2010-2018. Grazzi ħafna, Signora Hawkins. Grazzi ta' t-soġiba tijak, Sinjora Ministru Malsom, unina kontent ħafna li għetna kawnek, u nittamaw li nkunu nistaw narakom, għafna t-narak, għafna t-niktar ta' spessa ġimma eh, s-sena diħla. Grazzi tal-tweġiba tijak. Zoġ punt li nasib li importanti li minta ma semmejċ fit tweġiba tijak kienu l net eh, li nħedġu l-imprenditorijat u li nżidu n-nefqa fl-R&D jiena l-mistoqsija li verament namillek hija din. Illum qed nitkellmu dwar il-metodu miftuħ ta' koordinament u strument pittos eh, dajjef ma tantx eh, laħa l-anijiet tal-ġenda tal-Lisbona għandek suġġerimenti biex insaħħu dan it tita ta' grazzi. Dinja mistoqsija importanti u kif tafu illi aħna fil-Konsil konna għedin diskutu strategija tal-futur ta' eh, l-post Lisbona, ġifir strategija 2020 Mistoqsija unek hija fuq kif fuq bażi ta' żmien twil noħorġu minn din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa kif nistgħu noħol Ewropa aktar kompetittiva b'iktar imprenditorjat u nevitaw eskużjoni soċjali u iktar impjieg kif nistgħu ninvestu fir-riċerka u iżvilupp sabiex l-Ewropa verament tkun il-mexxejja globali eh, li tixtieq tkun. Eh, u dan kollu se nipprovaw daħlu fi strateġija ġdida. Aspett importanti ħafna ta' dan huwa eh, hija eh, l-metodu ta' gvernanza. Dan il-metodu miftuħ ta' koordinament għandu vantaġġi tiegħu, irridu ntejbu s-sistema, irridu ndaħlu ħafna iktar awtoritajiet lokali u reġjonali ma dawn illi jagħmlu twettiq ta' veru. Inti konna il-proprjetarjat nazzjonali tal ehm, strument u għal dan u fost il-temi ta' taħdidit tagħna fil-Konsil u iva naħseb li dena punta jifta strategija li għandu jittib. Grazzi, għandi zewċ bisoqsi supplementarji, s sur Mulzer u s-sur Rubik, is-sur Mulzer l-ewwel jieġbok. jogħġbok. Grazzi, iti titkellem dwar sfaċilità ta' mikrofinanzjament. Musa jkun hemm flus ġdid dan ħaj joħroġ mill-program Progress. Kif inti tista' twaqqafna nil kontest illi dan istrument ġdid ma jispiċċax ikun għad detriment ta' programmi ta' qabel li supposta jippromuovu affarijiet soċjali u impjieg. Sur Rubik? Grazzi sassew, sen Presidenti, il-mistoqsija tiegħi fid-din id-direzzjoni. Ma taħsibx li ta' min nwaqfu nqat minissa u memx attivitajiet pubbliċi li staw natu lil dawk li qegħdin bla xogħol, kif nistgħu nsaħħu l-SMEs ġodda li għadhom kif twaqfu. Hemm possibilità li ikun hemm metodi transkonfinali jiġu applikati, l-aħjar press li tiġi applikata. U x'nuru kif nistgħu noħolqu dawn kumpaniji l-ġodda. Grazzi. Kelma li miss. Il-presidenza hija importanti illi nitfaw il- iktar enfasi fuq il-responsabilità tal-Istati membri. Kien ħafna rekomandazzjonijiet li saru li l-Konsil kif għat jista' jaħdem eh, permezz tal flessibilità u bil Sistemi ta' appoġġ varji li jeżistu naħdmu mal kulħadd sabiex nevitaw li kunem hemm esklużjoni soċjali. Importanti li nkomplu b'dawn il-laqat fuq livello li ma l-istati membri u smiħiba soċjali biex nskambjaw l-ħjar prassi ma' varji u ma' differenti fost istati membri differenti ma' nistaw nejn xuxin billi natu eżempji li xuxin ta' kif nistaw namlu monitoraċ, l-ħjar monitoraċ hija taħlita ta' kif nagħtu rekomendazzjonijiet mill konsil imma l-istat membri wkoll iridu wkoll jisu responsibiltajiet tagħhom u eh, jkunu flessibbli skont is-sitwazzjoni. Rikward li mistoqsija l ħara minnix ċerta li fimta, ma nafx jekk hemm problema ta' traduzzjoni, jina ma' ma ma tkellimx dwar mikroautorità, jiena tkellim dwar il-fond ta' globalizzazzjoni biex bil-għajnuna tal-Parlament Ewropew għamlu aktar flessibbli sabiex niksbu appoġġ għall-istati membri u għal kompaniji illi jedin ħabtu bċobba diffikultajiet dbar u li d persuni li huma edha. Grazzi tassew, Ministru. Eh, issa eh, snaddu għal mistoqsija li jmiss, s-sur Xunzes, rigward in-negozjati uh, fit-Turkija li biex kun tista' tipparteċipa f'attivitajiet konġunti tal-Frontex. Signor President, il-parti mill-istrateġija biex biex konna migrazzjoni ħerwa għalli konna eh, eh, sħubijiet taħjar u dan huwa pilastru ċentrali l-kunċett ta' kontrolli tal-frontieri integrati li adottaw il-Konsil fl-2006 u jiena nixtieq insemmi illi kien hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li huwa parti importanti ferm tax-xogħol qed iseħħ ta' Frontex u skont ir-regolament ta' Frontex daħna nistgħu niffaċilitaw il-kooperazzjoni operattiva flimkien ma l-Istati membri u pajzi terzi fil-qafas ta' politika tal-Unjoni Ewropea għal azzjonijiet esterni u wkoll fil-kontest tal-ftemid bilaterali u ħafna minn dawn l-affarijiet diġa seħħew u diġa iddiskutejnijom il-mandat tan negozjati innataw eh, minn eh, kap eżekuttiv u hemmhekk il-diskussjonijiet saru u l-Frontex u Eh, diskussjoni saru ma' l-autorit involuti ma' Framtex ma' l-autorit Torkija. Eh, imxejna ġmilu ma' għatfada xie jisir u għatfada biex ndiskutu fuq l-izviluppi tagħhom. Kien imli mis. Eh, grazzi. Is-surna Carlos Ċuntis mit-tweġiba tiegħek għandi t-tweġiba ċinamen. Mela niġu għal Frontex u Turkija nixtieq nkun naf wasanna fil- safej wasanna. Nafu li ċertu konsulti saru, nafu li Greċja u kol taf bijadi, nafu li kienem summit milux għal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, kienem trattat ta' ripatriazzjoni u Turkija ntalbet biex tejn fuq din kwistjoni tar ritorn u fuq il-frontieri esterni x'tin kun naf kif din il tal-dinjità tal-bnedmin ġviri tal-migranti mbatem il-kontrol tal-frontieri. tal-ġittijiet tal-bnedmin ħan trattawa u ta' dinjità tal-bnedmin ġviri tal-migranti u hemm il-kontroll tal-frontieri. tal frontieri u Turkija taċċetta l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u jekk Frontex hija responsabbli dan il-frontieri wkoll. Grazzi. Grazzi Sinjora Ċer, ovvjament dan hija mistoqsija bifferament wiesa u negozjati ma' Turkija dom kif bdew. Il-rappresentant mill-Kommissjoni, Kummissarju Barro, Sur Bilstrom, il-Ministru Zvedis u l-Migrazzjoni kienu f'Turkija milux biex jagħtu bidwa dawn id-diskussjonijiet u dawn kienu eh, ċessa ċertu punt imbadna ma temmenjomx u ta' diffiċli li intikom aġġornament għax għadhom għaddejjin u kifet l-istati membri kollha eh, huma qed ikunu eh, nżammew informati fuq kif fuq l-andament tagħhom. Il-ħarsin tal- drittijiet tal-nedmin u valuri fundamentali huma dejjem semmija ġifiri laqas turkija mija skluża hawnhekk. Imma nixtieq ngħid iva illi diskussjonijiet eh, sejrin tajjeb imma ma temmewx u qegħdin isseħħu kif isiru kull diskussjoni ġifiri permessa l bord ta' Frontex u hemmhekk il-Greċja wkoll irrappreżentata. Grazzi għandi żewġ talbiet tal-mistoqsijiet supplementari nfakkarkom f'żewġ affarijiet qabel ma ngħaddu, jiġifieri l-ewwel net il-mistoqsijiet supplementari suppost nataw jingħadu f'30 sekonda. Sissa kontu qegħdin tobdu u nittajjeb inkomplu hekk u intom tistgħu tagħmlu biss żewġ mistoqsijiet supplementari f'sessjoni waħda. Għalhekk għandi talba missur Missur Papa Nikula u Sur Mozza. Sur Papa Nikula. Grazzi President, Ministru, jina minn dak il-li fint il-konverzazzjoni ma' Turkija sissa qabel ma naqlu għaftajim definitiv fuq il-return hija di u għandha xtaqsa ma' kwistjonijiet ta' Frontex. Fil-Greċja millux u koll rajna minnaħat tal-autoritajiet Turki torok eh, li hemm il- imbarkazzjonijiet minn Frontex. U aħna ma smajniex minn ħadd tal-Kommissjoni fuq il-komunikazzjonijiet li saru u li jekk din hija siksur tal-liġi. Eh, inti għandek xi xejn dwarha? Eh, jagħmel sens illi naħdmu li mis li naħdmu fl-imkien internazzjonalment u jekk le jekk din il-kooperazzjoni ma nistgħux nifinanzjaw permezz l-Unjoni Ewropea il-stat Tork ċeva ċertu għajnuna finanzjarja biex tipparteċipa hawnhekk għal dinazzjoni ta' Frontex Grazzi. Yes, uh, thank you, Ma Madam Chair. The question of vest. Grazzi, il-kwestjon, il-mistaqsija tpoġġiet ħafna drabi qabel ukoll. U l-Konsil dejjem qalet li l autoritajt Torok u l-Gvern tagħhom u l-rappreżentanti tal-gvern tagħhom illi il-kooperazzjoni huwa prerekwiżit biex ikun hemm iktar taħdidi ta' hawnhekk fuq din il-kwistjoni u talbu l-awtoritajiet torok biex jibqaw lura milli jagħmlu ċibtu azzjoni provokattiva din hija ċara din hija xi ħaġa tistgħu tara li jiena qed milux jiddiskussjonijiet iva ma dejjin nataw il-mandati jiena ma nistax ngħidilkom eżattament fejn qed isiru għaliex huma dejjin imma dawn kifet qegħdin jisegu il-proċedura tas-soltu kif inwieġeb il-mistoqsija l-oħra wkoll qegħdin niddiskutu ma' Senegal ma' Cape Verde u aħna bdejna imma ma tantx kellna progress ma' l-Eġittu l-Marokk u l-Maritanja u dawn koll għadin jisegwu l-proċeduri tas-soltu il borta Frontex qed natal mandati biex hija tibidwa negozjati. Emmin ikun iktar ta' suċċess minn ħaddieħor pereżempju un iktar kooperazzjoni mal-Russja, mal-Moldova, l-Ukrajna u l-Ġorġja, eh, komplement imma inqas progress bat fuq osmoħra. Grazzi. Grazzi Ministru. Issa ser ngħidu mistoqsija li jmiss mistoqsija Missur Kelly. Din hija dwar in-negozjati dwar il-klima f'Copenhagen. Ministru. Iva, grazzi. Jina naħseb Sur Kelly, illi l-izvilup qed iseħ e kif qegħdin nitkellmu issa. Se nipprova naġġornakom. Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin hemmhekk, it-tnaqqis u l-iffinanzjar. Kif qal prim Ministru Dalodu aħna fiduċjużi illi li jista' jkollna riżultat ta' suċċess Copenhagen li jippermettilna biex nżommu żieda fit-temperatura taħt it-2 fil-mija. L-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha rwol ewlieni biex aħna niksbu ftehim li jorbot eh, legalment. Dan ikollu lan illi jibda fil-perjodu ta' jannar 2013. Iżda biex nilħu ftejjim irridu naqblu dwar dan li ġej. L-ewwel ħaġa, tnaqqis tal-emissjonijiet, impenji profondi minnaħa ta' pajjiżi sa' sena 2020, pajjiżi pa' Norveġja u l-Ġappun u rew xewqat tagħhom iżda dan mhux biżejjed biex aħna nolħu l-lan ta' nilħu l-lan ta' 3 gradi. Hemm bżonn li l-pajjiżi żviluppati jkollhom aġenda ambizjuża u azzjonijiet li jnaqsu il-tibdil fil-klima. Dwar iċ-Ċina, l-Indja, l-Brażil, l-Indonezja, l-Afrika tisfel u l-Indonezja dan huwa sar għal kontribut sinifikanti. Iżda l-Kunsill jemmen li hemm potenzjal ikbar li jista' jsir minn ħata dawn il-pajjiżi l-iktar iċ-Ċina u l-Indja dawn irridu jagħmlu iktar jekk aħna rridu nibqgħu f'dak li għandu x'jaqsam it-tisħin ta' 2% u għalhekk l-Unjoni Ewropea ser tistaqsihom biex iżidu l-azzjonijiet tagħhom. Nabżon qafas ukoll biex aħna nadattaw għat-tibdil fi klima u transfer teknoloġiku Irridu wkoll finanzjar fil-qafas ta' sistema ġusta capacity building u trasferiment ta' teknoloġija għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. F'dan il-kuntest l-aħħar Kunsill Ewropew ser jibda jiffinanzja u dan jagħti impetu tajjeb ħafna importanti għan negozjati li ġejjin u għalhekk isaħħaħ il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Kapijiet ta' statu gvern issa din ġewwa Copenhagen u nittama illi huma jagħtu l-impetu neċessarju dwar il finanzjar biex bekk nistgħu nilħu ftehim ambizzjuż. L-Unjoni Ewropea resqet proposti għal periodu li jibda f'jannar 2013 u dan ser jiġi finalizzat ma kemm jista' jkun għal konferenza ta' Copenhagen meta dan niksbuh ma nastax nejdulkom iżda aħna qegħdin nittamaw illi dan isir wara sitt xhur li tiġi fit-tmiema l-konferenza. Grazzi Ministru Issur sur Kelly. Grazzi. Signora Milstrom, jien nixtieq nirringrazzjak tal-tweġiba tiegħek preċiża u loġika mhux biss għall-mistoqsija tiegħi, iżda l-mistoqsijiet kollha li jien kelli minn mindu bdejta hawnhekk fil-Parlament f'Ġunju. Jien ikolli ngħid li l-Unjoni Ewropea qed tmexxi dan id-dibattitu u qed teġġeġ l-oħrajn biex jagħmlu l-istess dan. L-aqwa eżempju ta' dan huwa li wasal f'Kopenhagen il-Prim Ministru ta' ċina u President tal-Istati Uniti, xaġa li ma stajniex naħsbuha ftit ta' ilu. Iżda jekk ma jkonniex ftehim vinkolanti, Sikun il-modus operandi illi jintom se toperaw bih, grazzi. Grazzi il-Ministru, grazzi Sur Kelly, grazzi tal-klims biħtijak. Jina naħseb illi negozjati politiċi ta' vera ser jibdew għada e kif il-presidenti u il-prem-ministri sejrin ġewwa Copenhagen. Mardux nitkellmu dwar pjan B minn issa jina naħseb li huma jistgħu jagħtu l-input tagħhom is-saħħa u id-dinamika biex joħolqu impenn ambizzjuż politiku. Memx, eh, aħna maħnis naqtaw qalbna li x dinja qed tistenna li aħna nipproduċu riżultati, din hija l-iktar kwistjoni importanti tal-ġenerazzjoni tagħna, ma nistgħux infallu fiha. Jekk infallu llum aħna ser nibqgħu nitkellmu eh, għada jew pitata sakemm nilħu ftehim importanti. Issa ser naddu għal mistoqsija li mis, mistoqsija mis-sur Gay Mitchell u din hija dwar il-finanzjament għal ġlieda kontra l-bidla fil-klima fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw il-Ministru Grazzi, Signora President. Għawnek sar inkomplu bl-istess tema. Kif qal il-deputat, l-finanzjar dwar il-bidla fil-klima, il-pajizi li qegħdin jiżviluppaw element essenzjali ġewwa Copenhagen u għalhekk aħna rdu l-uftajim dwaru. Biex nibda nixtieq ngħid nixtieq nitkellem dwar il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru li saħaq dwar l-importanza li aħna nibdew niffinanzjaw biex nibdew azzjonijiet immedjati Azzjonijiet tal-perjodu medju u perjodu twil. L-iktar fil-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw fil-Kunsill ta' Diċembru ftit tal-jiem ilu l-Unjoni Ewropew u l-Istati Membri esprimew li huma ser jalokaw 2.4 biljun euro fis-sena għas-snin 2010-2012 biex jgħinu l-pajizi li għedin jizviluppaw jidġildu u ma' wkoll kontra bidla fil-klima. B'dan l-impenn naħseb illi batna messaċ tassew importanti l-konferenza li għaddeja bħalissa u għalek din saħet il kredibilta tagħna. L-Unjoni Ewropea saħqet dwar il-ħtieġa li jiġi finanzjat il-flus pubbliku għas-sena 2020 hemm bżonn tal-arkitettura neċessarja tiġi reveduta u wkoll ikun hemm riformi biex bekk din tkun tista' tilqa għall-isfida li għandna qudiemna. Il-Kunsil ta' Ottubru skont il-Kummissjoni saħa illi jista' jkun hemm nefqa ta' 100 biljun fis-sena biex titnaqqas il-klima. B'hekk jiġu mejjuna il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-finanzi pubbliċi tagħhom. Il-Kummissjoni stimat li din sejra tkun il-ħtieġa stimi oħra minn riżorsi oħra iżda l-Kummissjoni stimat li din hija l-aqwa evalwazzjoni il-level u għaddak illi ser ikun bej 22 u 50 biljun sa sena 20, 2020. Il-pajizi kolla l-aktar dawk foqra irdu ħlif il-pajizi foqra skużaw irdu jikkontribwixxu għabbażi tal-GDP tagħhom u l-livelli ta' missjonijiet. E kif għal kunsill Ewropew f'Ottubru, l ftajim ta' Copenhagen irid jinkludi dispożizzjonijiet li għandu lan li l-bidla fil-klima ma jridx jaqbes it-nej iż-żewġ gradi. Dan irid isir permess ta' teknoloġija u patt dwar l-finanzjar. Grazzi, Ministru Issa Sur Mitchell. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja l-Ministru ta' tweġibiet tagħha kif qal kollega ta' qabli. Il-Presidenza Svediża kienet waħda eżemplarja. Nixtieq nistaqsi l-Ministru jekk tafu li f'dan l-aħħar jiem President tal tal-Istati Uniti kien qed jiddiskuti ma' ċerti mexxejja tal-dinja li qed tiżviluppa. L-Unjoni Ewropea sieħbet f'dawn id-diskussjonijiet u provat taqat il-pont bejn l-Istati Uniti u l-pajjiżi l-oħra biex issolvi din il-kwistjoni. Il-Ministru tista' tiżgurana tista' serħilna moħħna illi jekk ser ikun hemm fondi għad-dinja li qed tiżviluppa dan ser ikun flus li mhux ser eh, noħduhom minn impenji diġà eżistenti tal-Unjoni Ewropea, impenji marbuta mal-ġuħ pereżempju u l-Aġenda tal-Iżvilupp. Grazzi, il-Ministru. Signora President, u l-ewwel mistoqsija, ovvjament fil-ħarifa kien hemm bosta laqgħat bilaterali biex aħna niffaċilitaw in-negozjati. L-Unjoni Ewropea hija kuntat kostanti mal-Istati Uniti qed tipprova tħeġġeġ għal starrija aktar ambizjuża min-naħa tagħhom. Min-naħa tagħhom huma kellhom kuntatti bilaterali f'xi okkażjoni taħna ġejna involuti f'oħrajn le għaliex aħna qegħdin nippruvaw eh, nlaħqu ma' kollox. Kenna sitt laqad bilaterali mal-Presidenza Svediża, partijiet interessati importanti bħal ċina, l-Indja, l-Ukrajina, l-Afrika t'isfel, ir-Russja u Stati Uniti. Il-kustonijiet tal-klima kienu dejjem fil-quċċata tal-aġenda kien hemm bosta laqgħa tal-dastant dwar l-finanzjar. E, aħna unek ser naqdu l-flus e, l-antiki u l-flus l-ġodda li ser noħorġu xi pajjiżi allokaw diġà xi snin ilu partijiet mill-budget tal-iżvilupp tagħhom għaliex ovvjament l-iżvilupp Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-pajjiżi l-inqas żviluppati u dawn huma l-aktar li se jsofru mit-tibdil fil-klima u xi parti mill-baġit tal-iżvilupp ser imur għal dawn il-pajjiżi u ser ikollu lan eh, illi jmexxi bostazzjonijiet marbuta mal-klima sa bħala konsegwenzi tal-kriżi ekonomika ħafna membri naqsu l-impenn tagħhom u din hija xaġa deplorevoli iżda din hija taħlita illi għandha wkoll rabta mal-kriżi ekonomika. Grazzi. Naddu għal mistoqsija li mis, mistoqsija tas-sur Kosa li tirrigwarda proposta għad direttiva tal-Kunsil dwar l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' trattament indaqs ta' persuni huma x'inhuma reliġjoni, twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali tagħhom. Ministru. Grazzi ħafna, Signora President. Miżuri biex jittejjeb l ċess huma essenzjali fil-ġlieda kontra diskriminazzjoni kif għal l-onorevoli deputat fil-mistoqsija tiegħu. Waqt il-Presidenza Svediża aħna komplejna niċċekkjaw il-livelli tekniċi għal proposta ta' direttiva dwar l-implementazzjoni ta' trattament indaqs u hemm erba bażi għad diskriminazzjoni li mhumiex koperti minn dan id-dokument ir-reliġjon, twemmin, disabilità, età jew uh, eh, orjentament sessuali fi 30 ta' novembru aħna adottajna rapport ta' situazzjoni mill-presidenza dwar il-miżuri li tieħdu l-ambitu tagħhom u l-kalendarju l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Il-presidenza rapportat ukoll li l-kwistjoni speċjali dwar il-produzzjoni ta' prodotti eh, hija koperta ukoll Għadna u kollem kustjonijiet oħrajn li rridu nsolvu għom dwar il-konsegwenzi finanzjari ta' direttiva sabiex aħna naslu għal ftejn politiku rridu naħorġu b'test li jkun aċċettabbli għall istati membri kollha kulħadd irid jaqbel qabel ma nkomplu naħdmu fuq u dan fil-Kunsill bħalissa negozjati u diskussjonijiet fuq id-data ta' implementazzjoni fuq l-ambitu għadhom għaddejjin u se jkomplu għaddejjin għal ftit ta' żmien oħra. Sur kawża kjoġbu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Ministru, għal dik it-tweġiba. Jena etnara illi ħadu diġa it-tieħdu xi passi tajbin hemm 50 miljon persuna li jgħixu fl-Unjoni Ewropea li għandhom diżabilità din il-mistoqsija mhux biss tikkonċerna lilhom għax is-soċjetà Ewropea hija soċjetà li qed tixjieħ u din mhix biss e, e, kwestjoni li tolqot il min għandu diżabilità imma tirrigwarda l-ġejjieni ta' dawk kollha li qegħdin jixxieħu li jiexu ħajjithom fil-wheelchairs se jkollhom bżonn ta' rampi u assistenza ta' dan it-tip dwar l-aċċess għas servizzi l-iskadenza ta' xar snin li ġiet ifissata hija importanti u importanti li nirrispettaw din l-iskadenza għal din hija fl-interessi tagħna lkoll. Ministru, Grazzi, Signora President, jiena naqbel 100% mal-Onorevoli Deputat li eh, hemm bżonn ta' direttiva ta' dan it-tip u hemm miljuni ta' persuni fl-Unjoni Ewropea li għat m'għandhomx aċċess għall affarijiet l-iktar bażiċi u li din is-sitwazzjoni tagħmel il-ħajja tagħhom iktar diffiċli milli diġà hi u hija ħasra. Diskussjoni fil-Kunsill qed idduma li xija proposta innovattiva ħafna b'ambitu wiesa ħafna u bimplikazzjonijiet prattiċi u finanzjarji enormi għalhekk se jkun hemm bżonn ta' unanimità fost l-istati membri Umbat wara bżonn li jkun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew qabel ma din id-direttiva tista' tiġi adottata kellna negozjati ħafna gruppi ta' ħidma fih dan il-Kunsill għamilna progress Imma sfortunatament se jkolli nkun onesta ma'kom għadna ma wasalniex biex nieħu il-konsensus meħtieġ. Aħna se nkomplu naħdmu fuq dan sakemm tintemm il-presidenza tagħna u mbagħad li wara il-presidenza um, Spanjola se tkompli tissielet biex insibu soluzzjoni. Grazzi Ministru, inkomplu fuq l-istess suġġett mistoqsija ta' Sinjura Blinkeviċute dwar il-ħarsin ta' drittijiet ta' persuni b'disabilità. Grazzi, Signora President. Iva, il-koll nafu bid-diffikultajiet soċjali li inqalaw minħabba l-kriżi ekonomika, ovvjament issa irridu inħarsu il-gruppi u gruppi ta' persuni li huma vulnerabli u rridu nippruvaw niġġieldu kontra l-esklużjoni. Nafu li hemm persuni b'diżabilità u gruppi ta' persuni vulnerabli oħra li ma jistawx jiexu b'mod xieraq minħabba diskriminazzjoni li ssir kontra tagħhom imma l-Kunsill saħaq fuq l-importanza li nataw aċċess għas-suq tax xogħol dan sar fil-kuntest tal-Trattat ta' Lisbona u l il-linji gwida l-impjeg ukoll f'Marzu tal-2008 il-gvernijiet adottaw riżoluzzjoni dwar il-persuni b'disabilità fl-Unjoni Ewropea, l-importanza tal persuni vulnerabli li integraw ruħom fis-suq tal-xogħol u wkoll inkluż fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 13 ta' Novembru 2009. Dawn il-persuni għandhom ikollhom aċċess għal suq tal-xogħol dan huwa wkoll prerekwiżita tkabbir kabbir Il-Parlament u l-Kunsill għamlu ftejim li fl-2010 din is-sena l-2010 se tkun is-sena fejn eh, li tkun dedikata l ġlieda kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali din id-deċiżjoni għandha tinkludi wkoll il-kunċett ta' l-edukazzjoni għal kulħadd u aċċess indaqsa teknoloġija u l-ICT għal kulħadd ukoll mod partikolari għal persuni b'disabilità priorità oħra se tiġi adottata tikkonċerna il-familji ta' persuni b'disabilità u persuni li jinsabu f'sitwazzjoni svantaġġata. Nistennew ukoll bil-ħerqa inizjattivi li se jittieħdu f'dan ir-rigward fil ġejjieni dwar il-direttiva tal-Konsil dwar it-trattament daqs ta' persuni u ma huma reġjon twemmin diżabilità l-età jew l-orjament sessuali tagħhom, aħna nemnu li persuni b'diżabilità se jkunu effettwati b'mod pożittiv jekk il-proposta tal-Kummissjoni ssir realtà il-grupp ta' ħidma tal-Konsil fuq l-affarijiet soċjali għadu qiegħed jaħdem fuq dan it-test u jiddiskutih u sar rapport ta' progress li mbagħad adottat f'Novembru ma' xorta ma' wasalniex għal ftejim komuni aħna ma' nafux se joħroġ minn dawn in-negozjati li huma dejjin bħalissa imma aħna rridu illi it-test ikun wieħed tajjeb. Kifat l-istati membri iridu jaqblu fuq din il-proposta u ma l-istati membri li jridu jaraw x'jistgħu jkunu il-konsegwenzi tal- kriżi ekonomika f'dan il-kontest. La darba jkun hemm l-unanimità mbagħad il-Parlament Ewropew jkun imħeġġeġ skont l-artiklu 19 tat Trattat ta' Lisbona biex jappoġġa din il-miżura wkoll. Grazzi. Is-Sinjura Blinkevich Jute. Grazzi, Signora President. Grazzi, Ministru Malmstrom. Jiena wkoll nishti nirringrazzja lill iżvezja għaliex waqt il-Presidenza svediza, il konsil tal-Ministri sieħeb mal-Konvenzjoni Ewropea dwar persuni b'disabilità. Dan kien pass pożittiv imma pass biss. Ħafna persuni fl-istati membri tagħna jgħixu eh, f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna xoħut mill-persuni b'diżabilità ma jistawx jużaw servizzi tal-lingwa bis-sinjali jew servizzi oħrajn dedikati lil persuni b'diżabilità ma ninsewx illi madwar 10% taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom diżabilità naf illi hemm diffikultajiet fl-implementazzjoni tad direttiva kontra diskriminazzjoni imma forsi nistaw nasbu li forsi noħorġu b'direttiva separata dwar id-drittijiet tal-persuni b'disabilità li tkun torbotna il-kol u li tkun t-prevjeni u tkun tarka tal-kontra il-diskriminazzjoni kontra l-persuni b'disabilità. Nixtieq nisħaq illi dimiex niqqas tarrida politika, aħna nifmu l-importanza din id-direttiva u aħna għedna ħadmu sfiq fuqha biex nippruvaw ndaħlu fis-seħ. Imma kifet ma nistax bid il-fatt illi għan neħtieġu unanimità. U din m'għandniex. Eh, il presidenzi before għabinna u kol kena l-istess problema xie kienu jipruvaw jiproponu kompromessi differenti, mezzi differenti kif għati meċi l qoddim kienem ħafna gruppi ta' ħidma li għedin jiltaqaw għadu għet jiltaqaw u ser jisoktaw dan eh, sa' tmim ta' presidenza tagħna ma' xorta waħda xorta ħażina m'għandniex din l-unanimità. Naseb illi tkun eh, ta' bilħax mux ta' min jipprova jgħod Eh, wis jifframmenta għaliex aħna rridu eh, xi ħaġa eh, komprensiva u jekk għal għadu infet u fuq bitċit u lem, din hija xi ħaġa li li musta għal l dak li aħna rridu naraw jekk aħna rridu verament eh, nġildu għal eh, drittijiet ta' minnu ma għandhom disabilità, aħna rridu strument komprensiv. Grazzi, nixtieq infakkarkom li mistoqsijiet supplementari ma ta' nofs minuta, 30 sekonda. Kelli ħafna mistoqsijiet għal mistoqsijiet supplementari fuq din il-kwistjoni nixtieq inqis l-ordni illi talbu ili u jekk għandi kelmu qabel. Għalhekk nista' biss naċċetta tnej, il sunjura Klas, il-Sinjura McGuinness. Sina President, diskriminazzjoni tit tieqaf. Din hija problema ta' li għandha soċjetà kollha kemmi. Din jridu waqfuha fuq kull livell inti taqbel miħaj illi memx mezz ta' kejl differenti biex wieħed ikun jista' jqabbel eżattament min qed jiġi diskriminatu kif. Per eżempju, jekk xi ħadd qed jikri appartament u qed jgħidu daw illi qed jiġu diskriminati għax ma setawx eh, jikru l-appartament. U tista' pereżempju illi dawn jistgħu jistabilixxu l-leġiżlazzjoni li se tiġi trasferita f'leġiżlazzjoni nazzjonali hija diffiċli nadottaw leġiżlazzjoni Ewropea għan qasam ma taħsibx? Nixtieq eh, narraf peress li qed nitkellmu dwar ġittijiet tad-diżabilità tagħna illi Sur Kosher għaddu kif ġie elett President tal-Grupp Parlamentarji tad-Diżabilità. U nifarħulu ta' dan. U fil- Peress li kellna dibattitu l-bira, aħna fid data tal-kriżi għandna tħassib kbir fost il- il-kura fil-istituzzjonijiet ta' tfal u tal-adulti u ma nafx jekk taqbel xmija jekk li din ħadtejn biex il-proċess imur għall-lar. Ma din hija xi ħaġa li jridu fuq fuqha kemm fiħdan u kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli, fi żmien ta' kriżi ekonomika hija dejjem dawk li ma aktar dajfa li batu l-aktar tfal, żgħażagħ, anzjani, persuni b'diżabilitajiet. U għalina aħna pala politiki, politikanti eh, responsabli rridu nkunu nafu b'dan. U għalek aħna b'dan daħanni f-rekomendazzjoni tal-Konsil billi nħedġu l-Istati membri biex jisu b'mod partikolari l-fatt li dawn huma l grupp l-iktar vulnerabli u dawn l-iktar li batu. Iva naqbel u biex nwiġeb il-mistoqsija l-oħra, jien naħseb illi qabel ma naħarsu lejn direttiva, ma jkollna direttiva eh, kollha kemmi diffiċli nabdu nifissaw eh, standards ta' karattru Ewropew fuq id-diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità l-ewwel irid ikollna direttiva u mbagħad naħdmu minn hemm. Naf li hemm biċċa xogħol ndaqsa xi x'għandu jsir u naf li dawn il-persuni b'disabilità qegħdin ħabtu ma Eh, firxa siħa ta' problemi u li diffiċli għalihom illi eh, jgħixu ħajja li jixtiequ huma. Imma l-ewwel irridu nifokaw fuq din id-direttiva u kon fuka fuq il-fatt li sena d-dieħla hija ġi sena kontra l-esklużjoni soċjali forsi opportunità illi noħol u avvenimenti li għajem din il-kampanja ta' kuxjenza madwar stati membri. Grazzi nasa fi kontest tal eh, tal din il-diskussjoni u ukoll eh, nifirħu l-kollega tagħna tal-elezzjoni tiegħu bħala President. Eh, ta' tal-komitat. Issa, numru 8, mistaqsi numru 8 ġinħejnija, anki dissa, issa mistaqsija 10 miex ammissabli għax kien suġġett ta' dibattitu separat illum. Il-mistoqsija li mis il-11 kienu jissur palek li mux jataw, mela di ta' kol, għalek naddu minnu fih għassur angura l mistoqsija tijaw fuq il-tili brutali tal-bdiwa peruvjan fuqra għal skop ta' lukru. Grazzi, kif jaf il-membru onorevoli, il-rispett ta' drissi tal bledmin hija waħda mill-valur l-Unjoni Ewropea tant ġilet għalija u il-Kunsill taf illi b'relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi aħna rridu inħarsu biss l-fdittijiet fundamentali stat ta' driq meta niġu għal dawn l-inċidenti speċifiċi illi qed jirreferi lihom il-membru onorevoli aħna sissa ma marfunix biha din il-biċċa u kim ehm, id-dera kien hemm rapporti tal-bidja eh, fuq dan l inċidenti ma aħna nota li daħħar rapporti qalu illi l-istejjer oriġinali eh, fil-fat ma kienx veru. Veri kienet falsa. Aħna ma nistax pala konsil nirrapportaw fuq eh, il-istqarrijiet tal-medja, għallek ma nistax naqbdu u namlu spekulazzjoni unek. Rangi Ukros. Grazzi ħafna, nix ringrazzja l-Ministru għal tweġiba tagħhom. Imma nitkellmu hawnhekk dwar rejat enormi li qatt ma rajna bħalu qabel. U jiena naħseb l-Unjoni Ewropea meta trid għanda il-odda dispozizjoni taħħa biex tagħmel ir-riċerka taħħa biex tara eżattament x'inhu ma dawn is-sitwazzjonijiet qed nitkellmu dwarhom meta niraw li għandna relazzjonijiet mal-Peru, aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm sitwazzjoni ċara, nafu x'element qed jiġri hemmhekk x'inhi l-qagħda b'mod konkret għax inkella dawn is-sitwazzjonijiet se jkomplu jinqalgħu. Uh, uh, Grazzi. Eh, aħna kena ħafna rapporti differenti minn autoritajiet differenti, mod partikolari, mod iktar riċenti minn artikli li kitbu ġurnalisti. Sissa mider illi mem ebda raġuni għalfejn dan għandhom kellhom jiġu dawn affarijiet, ovvjament kil kieku ġraw kienu jkunu tal-waħx, imma jista' jkun li hija sempliċement eh, ċajta jew jew eh, hija falsa. U m'għandniex għalhekk il-kompetenza li Grazzi naddu issa għal mistoqsija li jmiss dwar diskriminazzjoni kontra l-minorità fil-Litwanja, Ministru. Grazzi. Il-Konsil jirda jisħaq eh, il-importanza tal-drittijiet tal-bnedmin u fundamentali. Jekk niżel fil-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bnedmin, aħna nkomplu, nkomplu, nippruvaw neqirdu kull tip ta' diskriminazzjoni. U nixtieq nagħmel nota hawnhekk illi kwistjonijiet fuq il-diskriminazzjoni kontra minoritajiet huma wkoll mm, trattati fiħdan il-grupp ta' konsil kif ukoll taħt il-qafas tal-ħarsin ta' minoritajiet internazzjonali dawn il-kwistjonijiet li semmit il-membru onervali hija xi ħaġa li l-Konsil tal-Ewropa wkoll qegħdin qisu fuq direttiva 2043 eh, rigward il- trattament ugwali ta' persuni jkun xi jkun il-sfond tagħhom tekniku jew razza Dawn kollha għandhom ikunu mħarsa tkun xi tkun is-status legali tagħhom. Hawnhekk id direttiva tinkludi eh, qasam ta' impjieg, eh, ħarsin soċjali, edukazzjoni u aċċess għal prodotti u servizzi għal responsabilità tal-Kommissjoni Ewropea biex jagħmlu monitoraġġ ta' twetti u eh, konformità mal-liġi Ewropea fl-Istati membri fl-aħħar programm ta' Stokkolma li l-Konsill approva fil-10 u 11 ta' Deċembru din is-sena ħtieġa proposta addizzjonali rigward gruppi vulnerabbli hija evalwata fid-dawl tal-esperjenza li ġarrabna mill-konvenzjoni tal-ajja fuq il-ħarsin internazzjonali tal-adulti illi u koll s-sihbu maħa fil-iktar il-qoddim. Grazzi. Surġaneki. Grazzi tassew, Ministru. Grazzi tal-tweġiba tijak. Grazzi u koll tal isħat dwar il-fat li l-Kunsil ser ikun qed jevita li jkun hemm xi forum ta' diskriminazzjoni. Dan jinkludi minoranzi nazzjonali kif ukoll il-minoranza Pollakka fil-Litwanja. Grazzi tas-sew ta' dan kollu, sfortunatament l-awtoritajiet tal-Litwanja b'mod sistematiku jaġixxu b'dan il-mod eh, fl-edukazzjoni, fl-amministrazzjoni, fost l-oħrajn Għaldaqstant huwa tassew essenzjali li din is-sitwazzjoni tiġi immonitorjata. Grazzi. Signora President, jien se nerġa' ntenni l-prinċipju u l-valuri tal-Unjoni Ewropea. U li ovvjament il-Kunsill dawn il-valuri dejjem jiddefendihom. Dan huwa marbut ma' dak li qed jgħid is-Sur Zanekki u kol edin jiġu eżaminati mill-Kunsil tal europa jekk ikun hemm xi forom oħra ta' diskriminazzjoni huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li tiżgura li l-Istati membri jaqdu dmirhom f'dak li għandu xaqsam it-trattati u liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, Ministru. Jiena kuntenta li qed nara s sur Gallagher wasal hawnhekk fil-Kamra ser jissostitwixxi sur krawl l-mistoqsija li jmiss li hija dwar persekuzzjoni ta' patrijiet u sorijiet buddisti fil-Vjetnam, il-Ministru. Grazzi ta' sew, Sinjura President. Grazzi wkoll ta' din il-mistoqsija. Iva, il-Kunsil huwa konsu ta' din il-qada dwar drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam u aħna għadin Nsegu l-iżvilupp f'dan il-pajjiż. Darbte fis-sena l-Kunsill Kummissjoni jagħmel evalwazzjoni eh, dwar il-dialogu mal-awtoritajiet tal-Vjetnam l-aħħar laqa saret ġewwa Hanroj fil-11 ta' Diċembru. Mek iddiskutejna bosta kwistjonijiet, pal pereżempju l-libertà tal-espressjoni, il-foro musċaħta tal-sentenzi kriminali u it-wemmin reliġjuż kif ukoll din is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni marbuta ma' priġunieri u nis partikolari ġi diskussa mal-gvernijiet. L-Unjoni Ewropea wkoll semmit problemi li kienem f'dawn l okkażjonijiet mal-gvernijiet. Il-Kunsill Kummissjoni kellhom diskussjoni fit-tul ukoll mal-nies li jgħixu ġol l-villaġġ ta' Blan. U aħna hawnhekk diskutajna mal-Parlament Ewropew ukoll u dakinhar il-Kunsill taqqa fuq livell li mal-awtoritajiet tal-Vjetnam. Saħaq biex ikun hemm ftehim ta' sħubija u assoċjazzjoni li tamaw li ġifit miemu sena d-dieħla. Rridu aħna nesprimu ruħna b'mod ċar kif inħossuna dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam Aħna tkellimna dwar il-beni tal-knejjes u repressjoni ta' dawk illi jikdbu fuq il-blog dan is-semma fil-parlament aħna wkoll tkellimna dwar il-sitwazzjoni tal-villaġġ tal-plam. Biex aħna niddefendu id-drittijiet tal-bniedem nkunu konformi mal l-impenji kollha tal-konvenzjoni tad drittijiet tal-bniedem u l-konvenzjoniet internazzjonali li l-Unjoni Ewropea ratifikat dwar rezoluzzjoni ta' Ewropea grazzi għal din ir-rezoluzzjoni tal-Parlament qed nibgħatu messaġġ ċar u ta' dan jiena grata. Aħna issa ser ikonna rwol iktar b'saħħtu eh, f'dan ir-rigward l-iktar dwar il-ftehim ġdid mal-Vjetnam kellna delegazzjoni li ġiet iżżurna aħna morna anzi il-Vietnam fit-8 u fit-9 ta' Deċembru. Morna hemmhekk biex naraw eh, il-qada kif inhi bħalissa ovvjament l-Unjoni Ewropea ser tkompli segwi din il-qada mill-qrib. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lill president l ministru tal-tweġiba tagħha fismi u fisem Mr. Crowley Jina sodisfat bl-approċ ta'kom tal-Konsil tal-Kommissjoni u nittama li tkomplu għaddej b'mod pragmatiku illi tamlu monitorat fuq l-iżvilupp. Grazzi. Grazzi. Ma nasibx li għom mistoqsija oħra, u għalek ser naddu għal mistoqsija li jmiss li hija Missur Gallagher u hija dwar l-applikazzjoni tal-Iżlanda sobija fl-Unjoni Ewropea. Ministru. Grazzi, Sinjura President. Din naħseb mistoqsija l-qalbek ukoll. membru onorevoli, jena nishtiq nibda billi nejt dak li ntqal fil-Kunsil ta' 8 ta' Diċembru. Il-Kunsil qal li l Iżlanda hija pajjiż valuri demokratiċi profondi u antiki illi permezz ta' dawn tista' tagħmel kontribut tajjeb l-Unjoni Ewropea b'mod strateġiku b'mod politiku dan il-pajjiż huwa diġà integrat fl-Unjoni Ewropea fuq bosta livelli minħabba s-sibija tiegħu fl-EA u fil-żona Schengen l-applikazzjoni ta' l l-Iżlanda għasħubja fl-Unjoni Ewropea ġiet sottomessa fi 16 ta' Lulju fi Stokkolma. U ingħatat l presidenza Svediża jiena rċeved din l-applikazzjoni mbagħad ingħatat lill membri tal-Kunsill. Fis-27 ta' Lulju eh, f'din il-laqa aħna ftemna dwar it-tkabbir skont il-konklużjoni tal-Kunsil tal-2006 dawn jgħidu li l-pajjiżi kollha irdu jiġu evalwati fuq il-merti tagħhom propri. Aħna deċidejna li skont artikolu 49 trattat eh, ser huwa eh, sala l-applikazzjoni tal-Iżlanda. U għalhekk l-Iżlanda sa trid tagħmel opinjoni dwar din l-applikazzjoni din ser issir skont it-trattati din twafqet fil-qata Copenhagen fl-1993 u l-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea f'Settembru 2006. Skont il-konklużjoni tal-Konsil ġimgħa l-oħra din il-kwistjoni ser tarġa' tiġi diskussa hekk kif il-Kummissjoni tagħti l-opinjoni tagħha dan ifisser il-Kunsill ser ikun jista' jieħu deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati mal-Iżlanda fil-ewwel xhur tal-Presidenza Spanjola. Grazzi. Is-Sur Gallagher. Il-mikrofonu kjoġbok. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-President għat-tweġiba tagħha u bħala president ta' delegazzjoni li titratta l-Iżlanda jiena naqbel u nifhem li ovvjament kull applikazzjoni trid tiġi trattata bażi tal-merti tagħha u l-indikazzjoni hawnhekk hija li l-Iżlanda wieġbet għal bosta mistoqsijiet fi żmien qasir u kien tajnuna l-fatt li l-Iżlanda hija diġà membru tal-EA u din hija indikazzjoni tal-gvernijiet tal-Iżlanda u l-impenji tagħhom. U għalhekk jiena nemmen illi dan ser ikun pass kbir il-qoddim biex titkabbar l-Ewropa kiku l-Iżlanda kella sir membru tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu dan l aħħar inti semmejt demokrazija l-antika din hija kwistjoni li taqa' fidejn il-poplu tal-Iżlanda biex jieħdu din id-deċiżjoni jiena ħerqan għal kunsill li jmiss u nittama li hemmhekk tittieħed jittieħed pass importanti, grazzi. Skont ir-regoli u l-proċeduri kollha l-applikazzjoni tal-Iżlanda trid eh, tiġi trattata skont dawk il-proċeduri u għadda il-Kommissjoni għadha ma temmiċ il-valwazzjoni tagħha tal-lavi imma qegħdin ħejju ruhom ukoll biex jaħdmu bir-reqqa u malar kemm jista' jkun għalhekk naħseb illi nistgħu nippretendu li l-Kummissjoni toħroġ opinjoni tagħha fil-bidu tas-sena d-dieħla mbagħad il-Kummissjoni jkun jista' eh, skużawni il-Kunsill ikun jista' jiddeċidi fuq il-miżuri li jkun għad baqa' jittieħdu. Grazzi ħafna. Issa skont eh, l-ordni suppost li nieħdu mistoqsija tas sur Rossa, mhux qiegħed hawnhekk għalhekk ngħaddu għall mistoqsija li jmiss, il-mistoqsija tas Sinjura Medines dwar l-iskart biodegradabbli. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kuljum aħna niproduċu ammonti gbar ta' skart fl-istati membri u l-mod kif aħna x'namlu bih dan l-iskart għandu impatt fuq l-ambjent tagħna fir-rapport reċenti tal-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea dwar l-iskart, rajna li ta' stati membri għamlu ħafna progress imma tbaqa' ħafna xogħol xisir f'ħafna stati membri sabiex tinħoloq l-infrastruttura xierqa għal ġestjoni ta' l-skart skont id-direttiva dan huwa importanti b'mod partikolari eh, dwar l-implementazzjoni tal-Landfill Directive u dwar l-skart biodegradabli rapport għali li disa pajjiżi eh, kienu konformi sal-2006 fl 2010 konklużjoni tal-Kunsill għalu illi aħna naqblu mal-Kommissjoni u importanti ħafna li dawn il-miri jintlaħqu fir rigward ta' devjazzjoni tal-iskart biodegradabli u aħna se nkomplu niflu l-leġislazzjoni biex naraw fejn nistgħu innaqsu l-ammont ta' skart fejn ikun possibbli dwar ir-riċiklar tal-iskart biodegradabli u importanti ħafna li aħna nipruvaw nużaw dan l-iskart għal faċilitajiet tal-biogas u mod ieħor kif jista' jintuża il-Kunsill għal ukoll li ġestjoni tal-iskart aħjar jwassal e ukoll għall użu ta' sostenibbli tal-iskart li għamel ġiet ukoll fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima u jista' jgħinna koll biex aħna nilħqu il-miri tagħna għal fir-rigward devjazzjoni tal-iskart biodegradabbli mit terra ferm artifiċjali. Grazzi ħafna, naħseb illi kulħadd jappoġġa l-isforzi li qed isiru jekk eh, inti tmur toqgħod fuq e, biċċa terraferma artifiċjali kif għamilt jien u toqgħod tiħu ftit nifs tara e, waħdek kemm huma perikolużi. Inti tista' tgħidilna għalfejn hemm biss disa stati membri li waslu f'dan l-istadju issa aħna nafu li hemm bżonn li dan isir, nafu li hemm bżonn li jiġi prodott il-biogas. E, kulħadd jaqbel mal-prinċipji għalfejn maħniex qegħdin nieħqu l-għanijiet. Grazzi, Signora President, nistqar illi jena minnix esperta fuq dan is suġġetti imma minn dak li fimtiena mill-istqarija tal-Kommissjoni. Hemm bżonn illi kunem l-infrastruttura xirqa biex dan kollu jsir u din l-infrastruttura tiswa ħafna flus. Ovvjament din se tkun taġid fuq meta ta' żmien twila imma l-istati membri għadhom ma investewx din l-infrastruttura għalhekk qed idumu daqshekk biex ikunu konformi. U issa naddu għall-aħħar mistoqsija għal-lejla u l-aħħar mistoqsija tal-presidenza ta'kom mistoqsija mis-Sur Hans Peter Martin li tirrigwarda s-suċċess tal-presidenza svediza fil-kwistjonijiet ta' trasparenza. Naħseb għanna x'nirrapportaw u veru. Iva, grazzi ħafna, Signora President. U grazzi għal dik il-mistoqsija kif għal onorevoli deputat dan huwa punt importanti ħafna l iżvezja bħala stat membru anki bħala il-pajjiż li għandu l-presidenza fideħ. Aħna rridu nkabru trasparenza fi xogħol tal-Unjoni Ewropea, fi xogħol tal-Kunsill. Irrid ngħid li il- sit tal-presidenza ta' informazzjoni dwar dokumenti, eh, links għal web streaming li huma disponibbli bitlet lingwi. F'dawn l-aħħar xhur il-Presidenza Svediża għamlet dak kollu li setat biex ittejjeb l-aċċess għad dokumenti wkoll f'Settembru, Ottubru, Novembru kellna 20 dibattitu pubbliku taħt il-patroċinju tal-Presidenza Svediża skont l-artiklu 8 3 tar-regoli tal-proċedura Aħna ħriġna wkoll programm ta' ħidma l-Konsil tal-Ekofin kellna 25 dibattitu pubbliku eh, f'dan fil-kuntest dan il kunsill f'dan l-aħħar tliet xhur. 59 punti ġew imresqa bħala punti eh, A eh, u x'kien hemm xi punti xi għatta punti oħrajn illi tresqu bħala punti B jekk il-membru onorevoli jaħseb li da mhux biżejjed tridu tiftakru li n-numru ta' punti eh, li jkun hemm fuq l-aġenda li jkunu pubbliċi huma eh, ivarja u il-Parlament Ewropew kieku ma kienx ikollu l-ammont ta' punti illi kellu il-Kommissjoni il-ġdida żgur se żżid il-lat ta' proposti leġislattivi li jridu jkunu diskussi mill-Parlament Ewropew u issa li eh, daħal fis seħħ trattat tal-Lisbona il- laqat kollha tal-Konsell fuq dawn il-punti leġislattivi jkunu pubbliċi u aħna kontenti ħafna li dan se jsir nasbu li l-Unjoni Ewropea ssir iktar effettiva u iktar demokratika fl-aħħar net irid ngħid li l-bieraħ presidenza Svediża adottat l-inizjattiva biex tiltaqa' mal-grupp internazzjonali għat trasparenza u Margaret eh, Wallstrom, Viċi President tal-Kommissjoni u Diana Wallace, Viċi President tal-Parlament kienu prezenti tkellimna dwar għatta proposti prattiċi biex intejbu l-aċċess għall informazzjoni fl-Unjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej u għom iktar uh, faċli biex jifimhom il-ċittadini. Il-ċittadin, grazzi. Grazzi hija ħaġa rari li kunem xie eh, ftit moviment u naħu gost li jina prezenti għal dan l-axħar dibattitu tal-presidenza svediza. Signor Ministru, inti taf illi mxin il-qoddim pass ta' fekruna. Imma bħala persuna entuzjasta favur l-Europa ma tistax illum tkun sodisfatta. Il-messaċ illi tajtna illum nitkellem dwar il-gruppi ta' ħidma tal-Konsil, jina minix sodisfat bin numru ta' punti li qed jiġu diskussi b'mod pubbliku, laqas min sodisfat bil-mod kif qed ikollu aċċess għad dokumenti imma fl-esperjenza li jinti ksibt f'dawn l-aħħar 10 snin fil-qasam tal-politika Ewropea nistaw xi darba taħseb naslu fis-sitwazzjoni ta' trasparenza jew fil-livell ta' trasparenza li hemm fl-Iżvezja? dinja mistoqsija importanti tajt il-Ministru Naħseb li l-aċċess għad dokumenti u trasparenza żdiedu f'dawn l-aħħar 10 snin minħabba il-regolament 10-49 huwa regolament importanti wina gburija illi kontemmek meta ġita ġija bozzat dan il-regolament. Issa, huwa jirrigwarda mbagħad il-mod kif dan jiġu implementati dwar l-atteġġament ta' dak li jkun ħafna fl-istituzzjonijiet Ewropej femu illi m'hemmx periklu fit trasparenza tagħmel il-ġit fl-effiċjenza fil-leġittimità u tnaqqas il-possibiltajiet ta' korruzzjoni u er. It-trattat tal-Lisbona jagħtina iktar possibiltajiet għal dan it-tamel il-presidenzi li mis se jużawhom dawn l-opportunitajiet bl-aħjar mod possibbli il-biraħ il-Kummissjoni qalet illi se jiġu lura bil-proposti ġodda bbażati e fuq it-Trattat ta' Lisbona dwar kif nistgħu nkomplu nagħmlu progress fil-qasam ta' trasparenza. Hemm ħafna li baqax baqa' jsir, imma imxejna l-qoddim ħafna. Irridu nkomplu niġġieldu, nissiltu u jiena qed nistenna bil-ħerqa wkoll li nkompli naħdem favur it-trasparenza il-mistoqsijiet illi ma stajniex inwieġbu minħabba naqas ta' ħin jiġu nwieġba bil-miktub. Onorevoli Ministru, Aziza Cecilia, grazzi ħafna għal kooperazzjoni tijak, għal sem sħiħ li dejjem ħadd fil-dawn il-ħin ta' mistoqsijiet lill kunsil waqt il-presidenza ta'kom u issa nistennew bil-ħerqa illi inti taqsam għanna ħal-oħra tal-kamra meta tingħaqad mal-Kummissjoni. Wasanna fit-tmiem il-ħin għal-mistoqsijiet il-seduta li mis hija għada ħamis 17 ta' Deċembru 2009 tibda fid-9 sal-sija mit-3 sal ħamsa l-agenda hija ħarġet diġa u wkoll tinsab fuq l-intranet. Is-seduta magħluqa. Grazzi.